fasla u nżommu, fl-istessin nżommu eh, u d dimajnina il-prioritajiet tagħna u anka l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissar, jiena nixtieq illi issa nħabbar illi dan il-punt huwa issa diskuss u lest u għan diskutu eh, skużawni, għadan nifutaw f'nofsinhar. We can continue with other point of our age. Tajab, ma nistaw nkomplu bil-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna għandna rapport minn ta' Sinjura Sajfi li rapport dwar il-kummerċ u tkabbir bażat fuq l-investiment tal-pajjiżi li jiżviluppaw. Għandna l-Sinjura Sajfi li ħad titkellem l-ewwel. Monsieur le Président, Madame le Commissaire, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier mon collègue euh, Svensson. Grazzi ħafna nixtieq li nibda iva billi ningrazzja ħafna lill kollega l sur Svensson tal-xogħol kollu li aħna minna flimkien. Naħseb illi ż-żewġ kumitati tagħna kienu verament qed jaħdmu tajjeb flimkien u tikkoperaw tajjeb ħafna dan tal-Parlament Ewropew. Nixtieq ningrazzja ħafna b'mod speċjali wkoll il bib tiegħi fil-Kumitat Internazzjonali Kummerċjali, speċjalment li shadow reporters. Jiena naħseb li f'dan il-kuntest fil-fatt Aħna naħsbu li l-politika kummerċjali Ewropea għandha wkoll aspett industrijali huwa importanti ħafna. Jiena naħseb li dan jagħti jirġeneralizza wkoll ċertu preferenzi. Jiena xtaqt li l-kumitat tagħna joħroġ b'ċertu proposti innovattivi li jisu ftiġijiet il-ġodda tal-imsieħba tagħna. Mod partikolari anke f'dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament, naħseb li għandna bżonn noħorġu b'dawn il-proposti innovattivi għalfejn minħabba illi f'dan iż-żmien ta' kriżi hemm bżonn li nkun l-iktar innovattivi u f'dak li għandu xaqsam l-iżvilupp naraw li l-iżvilupp l-iktar li jatibati mill-kriżi ekonomika u finanzjarja nsabu fiha u sabiex aħna ikollna risposta fuq livell globali li tkun komuni aħna rridu wkoll li konna iktar subijiet b'forma triangolari bej tramuntana u nofsinar natu kas. Irridu naraw illi aħna jkollna ġestjoni aħjar tal-fondi li aħna għad-disponibilità tagħna. U anka matul il-laqa jiena li kelli ma' rappresentanti tan-nofsinhar aħna nafu li l-fondi qegħdin hemmhekk qegħdin fidejna iżda maħniex edin nużawhom kif suppost. Jiena naħseb li dan irridu naħsbu ħafna fuqu U rridu naħdmu fuq qabel ma nippruvaw ukoll nistabilixxu ċertu metodi u ċertu kriterji, na naħseb li l-pajjiżi li qed jibbenefikaw ukoll għandhom jitkellmu u jindirizzaw l-ħtiġijiet tagħhom jagħmluhom ċari għal kulħadd. L-Unjoni Ewropea għandha wkoll tipprovdi kemm jista' jkun appoġġ kemm fuq il-livell multilaterali kif ukoll fuq il-livell reġjonali. Fuq il-livell multilaterali hemm żewġ proposti li nixtieq nisaf fuqhom. L-ewwel nett huwa eh, l-ewwel punt għandu x'jaqsam mal-sobija tad-WTO speċjalment dawk il-pajjiżi li huma aktar avvanzati dak li għandu xaqsam żviluppu tkabbir. Iżda mhux għal-jom biss dan irid ikun li l-pajjiżi li qed kif jistgħu jibqgħu jiżviluppaw jekk għal jinżambu dejjem fil-marġni, jekk għaj jitwarbu. Jiena naħseb li dan huwa importanti li aħna naħsbu fuq u importanti li id-diretturi u anka fil-kontest ta' servizz estern tal-Unjoni Ewropea għana rridu naħsbu fuq dawn il-punti kollha jiena naħseb illi Apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea wkoll għandha tirrifletti l-interessi tagħha anke fix-xogħol u l-ħidma li tissir mid-WTO. Jien naħseb li din kell għandha x'taqsam ukoll mal-ftehim tal-faċilitazzjoni tad-dwana U il-konferenza li ħassir f'Bali fl-ħar ta' din is-sena naħseb li ħatkun opportunità tajba ħalli aħna nindirizzaw dawn il-punti kollha u jiena nixtieq lid delegazzjoni tal-membri parlamentari tal-Unjoni Ewropea fil-fatt ikunu hemmhekk prezenti ħalli isemmaw leħen il-Parlament Ewropew iwaslu l-messaġġ. Jiena naħseb li eżempju ieħor ta' dak l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel sabiex aħna verament naraw li nistabilixxu l-politika li aħna nixtiequ, din tkun ukoll konvenzjoni pan-Ewropea fuq dawn il- il-konvenzjonijiet jiena rapporter dwar dan lura. ħin kollu qed noqgħod attenta ħalli nara kif qed ikunu implementat din il-konvenzjoni, però qed nara li hemm ħafna pajjiżi msieħba li għadhom ma ratifikawx din il-konvenzjoni, l-għom ma tapplikax għal żona kollha kemm jiena naħseb ukoll il-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea din jippruvaw jaħdmu flimkien ħalli nestendu l-applikazzjoni un-tejbuwa ħalli bekk nkun iktar effettivi aħna qegħdin bħalissa nħejju l-pożizzjoni tagħna ħalli nerġgħu ndefinixxu mill-ġdid l-anijiet tal-iżvilupp tal-millenju. Ġifieri jekk aħna naħdmu flimkien naħseb li dan jista' jkun xi ħaġa li aħna għandna nibqgħu nirrepetu bħala mantra. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal diskorsi fil-proċedura KHDI. Nibdew bis-Sur Kelly. Grazzi ħafna Sur President, jiena naħseb li l-kummenti tar-rapporter kienu vera interessanti u naħseb li nista' naqbel perfettament magħha Naħseb illi sabiex nġbor punti għaw l dak li għanna namlu għu minn flok aħna nifukaw bis fuq lajnuna li aħna rridin natu l-pajizi li għet jizviluppaw rridu naddu għal iktar ftejim kummerċjali, ġifiri minn lajnuna għal kummerċ. Naħseb illi il-xenarju mbidel kompletament, ġifiri importanti li aħna jistan nimxu iktar li il-latta kummerċjali għal aħna nkun qed ninvestu fil-ġejjini u naraw ukoll ir-rwol tal-NGOs x'inhuwa f'dan il-kontest li fiħ fih palissa kif qed iħejju ruhom għal ġejjini fil-ġejjieni. Flima situazzjoni jinsabu, jiena naħseb li l-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel evalwazzjoni tal-impatt ta' bażi tal-fondi li huwa disponibbli ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw li jkollna sistema li tkun ħafna iktar effettiva u nirrispondu aħjar għal tiġijiet li ħajkollhom dawn l-NGOs fil ġejjini ħalli bekk mhux biss li ngħinu lil dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Iżda ħalli naraw il dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu pajjiżi żviluppati minn ftit snin oħra. Grazzi ħafna Sassor Nikolaxik. Grazzi ħafna, eh, Sur President Aziza, Kummissarju, Aziz, kollegi, jien naħseb li l-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea fil-fatt ma tistax taħrab mill-regoli li ed ikunu implementati f'foqsma politiċi oħra tal-Unjoni Ewropea u naħseb illi l-anijiet illi aħna qegħdin naraw li huwa stabiliti fid-dokumenti jew l tal-Unjoni Ewropea jiet nistgħu nilħuhom biss jekk aħna dejjem inħarsu nisqu fuq il-valuri Ewropej u għandna ċertu responsabilità molari wkoll. Aħna obbligati li ninvestu l-fondi kollha li għandna disponibilità tagħna ħalli bekk naraw li situazzjoni madwar id-dinja titjib raġuni jiena favur din riżoluzzjoni u ngħid proset li rapporter għax-xogħol li għamlet, jiena naħseb li rapporter eh, skużaw l-Unjoni Ewropea permezz din il pozizjoni tagħmel ehm, tibat missaċċar edha tejt tgħid illi dejjem ħatibqa' tisħaq fuq eh, il-prinċipji ewlenin tal-Unjoni Ewropea ta' koezjoni u appoġġ kif ukoll l-integrazzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Grazzi. Madam, il-kellim li miss Signora Keller. Jekk aħna qed nitkellmu fuq il-kummerċ mal-pajjiżi li tiżviluppaw dejjem irridu niskuraw li l-interessi ta' żvilupp anke f'dak li għandu x'jaqsam il-ġridu kontra l-faqar dejjem ikunu fil-qalba tad-diskussjoni tagħna u dan għandu x'jaqsam ukoll ma' Trattat ta' Lisbona. Issa sabiex aħna nimplementaw sewwa Trattat ta' Lisbona għandna bżonn ta' ċertu regoli ħalli bekk aħna dejjem inħarsu responsabilità soċjali tal-pajjiżi tagħna u tmexxija eh, tal-gvernijiet. Jiena naħseb illi sabiex aħna nerbu problemi tal-kriżi finanzjarja u ekonomika u aħna naraw koll li nqisu wkoll il-ftehim strateġiku li kien stabbilit mal-pajjiż li qed jiżviluppaw rridu naraw verament jekk aħna aħniex biss qegħdin inħarsu lejn l-interess komuni jew nkella l-interess individwali għandna bżonn ta' aktar politika kummerċjali ħalli bekk aħna nindirizzaw il ftiġijiet ta' tkabbir u aħna rridu naraw li jkunu iktar koerenti, iktar koerenti fl-interess tal-iżvilupp ħalli bekk aħna nilqu il-antana tal-ġdida kontra l-faqar dan huwa il-punt ewlieni tal-Trattat tal-Lisbona. Grazzi lil kulħadd, speċjalment lir rapporter uh, Just now, Mr. Ferreira. Sur Ferreira, sa. Grazzi, Sur President. Il-politika tal-investiment tal-Komunità Ewropea fil-pajjiżi li tiżviluppaw għandha konsekwenzi prattiċi li rridu nindrizzaw u ninżlu fil-fond iktar tagħhom dawn il-pajzi li tiżviluppaw eh, qegħdin fit-tarf tal-kummerċ jindependu mill-investiment barrani u s-sovranità tagħhom dejjem qed tkun iktar fraġli. Meta jkollok dawn il-ftejmiet ta' investiment, ħafna drabi dawn eh, ta' spissi gravaw is-sitwazzjoni u mhux neċessament ikunu għall-interess tal fl-interess tal-foqra. Ħafna drabi jkunu fl-interess tas-senjuri, l-imsieħba senjuri dawn il-ftejm ħafna drabi ifisser li l-investiment u l-politika tal-investiment ta' dawn il-pajzi jisiru iktar fraġli u bekk is-sovranità tonqos. Għalhekk il-valuri demokratiċi ħafna drabi kunu qed jitnaqsu minn dawn it-tip ta' ftehim ta' kummerċ u għandna niġġilduhom. Grazzi, Signora Basescu. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri huma donaturi prinċipali eh, tal-lajnuna għal-kommerċ. Sfortunatament hemm nuqqas ta' koordinament internazzjonali fil-politiki tal-investiment u l-qdiet mhux governattivi għandu jkollhom rwol ta' tmexxija f'dan id-dawl. Naqbel li lajnuna l-kommerċ li l-Unjoni Ewropea tagħti għandha tkun indirizzata lejn pajjiżi li l-iktar li għandhom bżonn speċa minn dawk li inqas sviluppati u dawk li għandhom tħul baxx ħafna. Madankollu biex nħuq l-miri eh, li naqsu l-faqar l-isforz tal-Unjoni Ewropea mhuwiex biżejjed dak li huwa meħtieġ huwa parteċipazzjoni ikbar tal-istati sinjuri l-oħra. L-impenn tal-pajjiżi BRICS għall-iżviluppu tkabbir huwa importanti ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim ta' dibattitu tal-lum huwa il-Sinjura Kommissarju Cruz. L-ewwel qabel kollox irid nirringrazzja lil kumitatu relatriċi Saifi eh, għax-xogħol li għamlet fil-preparazzjoni ta' dan ir rapport komprensiv. Ma kontx għalkemm il-Kummissarju ma setax Eh, tkun hawnhekk jiddispjaċi ħafna u dan huwa komunikat li li qed tagħti importanza kbira fuqha. Dawk minnkom li intom membri ta' dan il-komment, eh, il-kumitat tiftakru fil-bidu ta' dan il-mandat kontu xi ftit imdejqin għax kien hemm nuqqas ta' attenzjoni mogħtija lil kummerċ u lil lajnuna fil eh, għal tkabbir fil-kummerċ. Ma sarx apposta dan, anzi għandu jkun hemm issa eh, proposta weħda apposta għal dan il-għan. L-Unjoni Ewropea għandha eh, tadatta l-influenza tal-kummerċ tagħha biex taffronta r-realtajiet tad-dinja tal-lum il-ġurnata. Aħna għandna rridi iktar minn qabt qabel li dawk il-pejżi din il-bot ħafna u anke għandhom ikun miżar ħafna. Din ir-rabta bejnietna titlob ambizzjonijiet differenti biex iżomm il-miri dinjin biex jibqa' miftuħa għall-inklusività u s-sostenibilità. Bħala Komitat tal-Kummerċ Internazzjonali intom qegħdin fuq qudiem net kull darba l-Kummissjoni tagħmel proposta ġdida għal-tajim ta' kummerċ tkun tridkom fuq qudiem biex eh, taraw li naslu għal ftejmit ġodda ta' kummerċ li jkunu saru ma' pajjiżi ġodda. Taraw illi il-kwistjoni ta' sostenibilità ġew indirizzati id-drittijiet umani, ambientali u soċjali eh, stajna nibdew indirizzawhom grazzi għal tibdiliet li saru mit-Trattat ta' Lisbona u li ta' iktar drittijiet il-Parlament Ewropew. Il-prijoritajiet tal-Komissjoni għal din is-sena Eh, lejn l-pajzi li tiżviluppaw huwa li tiżgura illi fil-konferenza ministerjali ta' Deċembru tal-WTO twassal ir-riżultati eh, għal-membri tal-WTO, mod partikolari eh, ftejn multilaterali fuq il-faċilitazzjoni tal-kommerċ, loġistika iktar faċilitata bejn il-pajizi u l-konfin u l-konfini li waslu biex jgħinu għall-iżvilupp tal-pajjiżi. Nisperaw li pajjiżi oħra tad-WTO jkun jaqblu u jimxu jfid mal ambizzjoni tagħna. Għal ħafna snin imxejna biex innaqsu l-kwoti, it-tariffi u r-regoli tal-oriġni. F'ċertu affarijiet l-infrastruttura għadha għandha bżonn aġġornament qawwi biex ikollhom aċċess aħjar eh, għas-suq dini. Ir-rapport preċedenti kien qal li għandu jkun hemm il-country ownership. U għalhekk dawn il-pajjiżi jridu jidentifikaw il-prijoritajiet tal-kummerċ tagħhom biex jiddiskutu il-programmi ta' għajnuna tal-Unjoni Ewropea. Jagħtu l-appoġġ għall-politika tal-kummerċ li tibni ċertu ħiliet teknoloġiċi u infrastruttura fija nifissa. Ma nistawx nejnu f'dawn l-affarijiet kollha jekk ma nkunux mitluba nagħmlu dan. Għalhekk nemnu li l-proposta tal komissjoni li ser tasal dis-sena għal inizjattiva komprensiva li tippromovi eh, il rizorsi Il-kollegi li qed jaħdmu fuq dell-inizjattivi qed eh, jiprofaw jippreżentaw proposta eh, raġonevoli. Nifmu li l l-opportunitajiet tal kummerċu ma' inċentiv qawwi ħafna u nixtiequ li dan il-potenzjal jintuża b'mod responsabbli. Konsultazzjoni pubblika eh, tnidiet ftit qabel lejt u ser tibqa' sejra sal-aħħar ta' Ġunju. L-għajnuna tal-Parlament il-Kostituzzjoni tagħkom tkun apprezzata ħafna. Grazzi ħafna tal-interess tagħkom f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, Sinjor Komissarju. Id-dibattitu għalek u għammalu un-iltaqaw għada f'nofsinhar Sinjuri, għada ser tittalla l-għalimis fil-16 april mid-9 sa' s-sati 7 tornof sinar un bat mit-3 tornof sinar sa' 11 ta' billejn. L-agenda fuq il-program ta' għada ġiet publikata u